ħadd mill-non attached ma kellhom ċans jitkellmu llum u inti tajt ċans lin nies oħra li kienu diġà tkellmu jew inkella kienu tkellmu mill partit